perspettiva ċara Ewropea dawn ċittadini qed jistennew minn għandna u ċittadini tal-Serbja eh, Bosnia u eh, Albanija dan qegħdin jistennew minn għandna. Grazzi Sinjura Fajon. Nala diskussjoni, il-votazzjoni sirada u issa ngħaddu għal punt li mis fuq l agenda Ċoe, il rapporta sur Karas fuq il-Basel 2 u revizjoni ta' direttiva dwar rekwiziti tal-kapital. Naddi il-mikrofonu li sur Karas. Nilqal il-komissarju. Sur Karas, il-mikrofonu tijak. Komissarju, Signora President, Signori. B'dan il-rapport, il-Parlament Ewropew qed jadotta pożizzjoni fuq il-Basel tlieta. U fuq il-kwistjoni li għadna mar solvenix eh, fl-Europa u blista ta' bit li kummissjoni biex jiddaħlu fil-direttiva. Nishtiq ringrazzja li shadow rapporteris kollha anki jekk fil-kumitat dan ir-rapport ġi adottat unanimement 36 vot huwa Importanti li jiena namel sitt emendi fuq il-laqat tal-Komitat ta' Basel għal ta' ġornament. U tliet emendi oħrajn illi japplikaw għal uh, rapport ta' leverage u standards ta' likwidità. Aħna ma nħussux illi hija ħaġa pożittiva eh, illi tkun automatika illi dan il-leverage ratio isir 20-18 fil-ewwel biċċa. It-tieni ħaġa fil-standards ta' likwidità hemm ħafna kwistjonijiet li għadna mar solvejniex fil-Kumitat Basel li għadhom li għandhom bżonn jiġu studjati biex inkunu aġġornati. Allora, signori jiena eh, Inħosni sorpris meta nħares lejn il-Stati membri ġodda fil-Kumitat Basel għax huma iħossu li dan proċess huwa eh, eh, konklus anke jekk m'għandniex kondizzjoni tindaqsa l kulħadd, imma eh, l-istruttura tal-ekonomija tal-Amerika u dik Ewropea memx laqas kondizzjoni tindaqs laqas bejn il-banek differenti. Fl-istess ħin m'għandniex definizzjoni ċara tal-likwidità. Għal dastant, senjuri, naturalment il-krizi u retna kemm importanti li għanna bżon nbidlu l-qafas u dinja ħaġa li rridu nistudjaw, bżon noħorġu bi proposti, però il-krizi u rritu kol illi għanna krizi tal-likwidità u mux ta' ħtiġijiet tal-kapital, anki jekk din il-kwistjoni tal-ħtiġiet tal-kapital tal-kapital bżonn nistudjawa għanna Lehman Brothers. Eh, hemm ħames punti illi għadna mar solvejniex fl-opinjoni tagħna. L-ewwel net hemm impatt evalwazzjoni tal-impatt għal valuri prezenti fuq dak li għandu xjaqsam ma tkabiru eh, l-impiegi fl-Unjoni Ewropea. Għastant jena nishtiq li l-Komissjoni, nitlob l-Komissjoni toħroġ b'dawn il-ċifri mill-aktar kmini possibli. Tini, unbat l-effett kumulativ tar regoli u regolamenti illi aħna diskutejna fuqhom Basel tlieta, ħtiġijiet tal-kapital, taxxa fuq il-banek, taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji, eċetera, eċetera, m'hemmx kondizzjoni t'indaqs bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti meta niġu għall standards ta' kontabilità. U issa eh, fuq ftehim għal kalendarju biex jiġu implementati u memx kondizjoni tindas laqas fid-definizjoni tal-kapital bejn il-banek ta' retail u l-banek ta' investiment. U batem kwistjonijiet li mar solvejn nis fuq il-ratio eh, uh, ta' leverage, definizjoni ta' likwidità u anki il-rating agencies wara il deċizjonijiet tal-Amerika. Dawn huma kollha deċizjonijiet li ridu solvu qabel eh, ma tkun tista' l-Kummissjoni toħroġ babbozz ta' eh, direttiva. U dinam jiex ħaġa li se se tiġi konkluża fil-G20. E, dina rridu jiddeċiduha qabel ma tiddeċidi, qabel ma jiddeċidi l-Kumitat ta' Bażel. Oħna se nżommu għajnejna miftuħa fuq dan. Grazzi nadu għasur Barnier fisem il-Kummissjoni. Grazzi, President. Membri tal-Parlament, eh, rapporteur F'xiftit eh, ġranet wara l-bidu tal-xogħlijiet tal-Kumitat ta' Basel et naraw illi l-Europa għandha żomm il-pożizzjoni tagħha fuq livell mm, dinji. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-membri tal-Kumitat għal eh, impen tagħhom li huwa rifless kif dan il-punt dan il-rapport eċċellenti. Hemm eh, xi punti importanti illi mbżon nistudjaw qabel ma namlu revizjoni tagħna ta' direttiva sur karas jiena naqbel miegħek perfettament illi il-problemi speċifikament Ewropej huma importanti eh, l-ekonomija tagħna fl-Ewropa Uh, eh, specialment fi settur tal-banek mux l-istess bħal postijiet oħra, mżon ta' studju f'profond sul karas u mżon illi konna kondizjoni tindaqs eh, internazzjonalment. Anki il-fat li kunem kapitalizzazzjoni aħjar tal-banek hija prekondizjoni biex is-settur bankarju jkun stabli. Eh, eh, però dan jista' ma jkunx biżejjed, sinjuri. Entkom tafu u koll illi se jkonna bżon ta' monitoraċ rigorus, governance rigoruza, għafas aħjar għall-attività spekulativa u anki għal-ġestjoni u soluzzjoni tal-kriżijiet bankari. Dini hija roadmap tana. għamilna ħafna progress, ħafna um, anki grazzi lilkom Ftejim fuq il-governance bejn l-istruzzjoni finanzjari, il-Komissjoni qed tagħmel parti tagħha u ħad kompli tagħmel hekk sal-aħħar tar-rebija nkunu nistgħu nippreżentaw lilkom u lil kunsill sensiela sħiħa ta' testi biex inkunu nistgħu nwettqu rakkomandazzjonijiet tal-G20 u u għal din raġuni li jina prezentajt abbozz ta' regolament fuq i-derivati u short selling. U minna ftit ieħor sen noħroġ komunikazzjoni u koll għal odda, odot għal ġestjoni tal-krizi. Issa, fuq id-dibattitu tal-lum. Tlet puntijiet li ħasbuna li naqbel ma' surkaras Karas fuqhom. L-onet il-kwistjoni ta' strumenti bejn banek eh, reċiproki eh, u ta' investiment. Dan huwa eh, imħabba il-kapital tal-ewwel kategorija il-Komitat Basel jaqbel eh, fuq dan il-punt tal-banek li mumiex fuq il-borsa u mandom rol importanti fis servizzi finanzjari u l-servizzi tiegħi qegħdin jaħdmu biex ikunu jistgħu jiddefinixxu eh, affarijiet tekniċi li se jippermentaw twetti serber jippermettu twetti xira ta' din il-leġislazzjoni. Umbat il-buffer ta' likwidità il komissjoni nifmu li dinja kwestjoni diffiċli għall-Austria u għad-Danimarka. U għal din ir-raġuni nifmu li għadna ma l-ħaqnex ftejim fuq din il-kwistjoni għanna xi dubbi u s-servizzi tagħna se jkompli jaħdmu mal-msieħba tana fi Basel biex insibu soluzzjoni fuq il-bonds, fuq it-titoli koperti. Issa, fuq il-rapporti ta' leverage Naturalment, eh, dana wieħed mill-impenji eh, tal-2020, aħna kontenti bil-ftejm ta' Basel, eh, dan il ratio huwa parti mis-tieni pilastru ta' monitoraġġ tranzizjonali u, u, u nistaw meċuħ lejn il-pilastru numru wieħed. Pero dan mux se jkun se tkun ħaġa automatika ħana ninsistu fuq klawzula ta' revizjoni fil-proposta għal CRD4 fuq il-proposta ta' Basel 2 għall-Unjoni Ewropea. L-kriżi affettwat id-dinja kollha tagħna u eh, fil-fatt ir-regoli globali ma kienux skont ir-realtà. Il-ftejim eh, li ntlaħa eh, fil-grupp ta' gvernaturi tal-Banek Ċentrali fil-Basel huma parti diġà riforma riforma illi qed tiġi mwettqa u dan il-ftejm fl-opinjoni tiegħi aħbar tajba u pass tajjeb il-qudiem illi se jipermetti li jkun hemm regoli aħjar u stabilità finanzjarja aħjar globalment. Il-ftejm ġdid ta' Basel se jipermetti li noħorġu b'regoli ġodda komuni għal settur bankarju u dan huwa punt importanti ħafna u dana ukoll se uh, wasal għal soluzzjoni bilanċata se jkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni għal negozji u dana se jippermetti wkoll li jkun hemm titjib eh, phased eh, tal-titjib ta' sistema tal-banek minar ma jkun hemm periklu għat tkabbir li tamaw. Eh, Sinjuri, eh, s-servizzi tiegħi u l-istaff tiegħi u pubblikament ħadmu ħafna biex jelħu ftehim mal-Parlament tama illi l-kapiet ta' statu eh, u il-G20 jaqblu ma' dan il-pjan fil-laqat ta' novembru. Però aħna se ħarsu anke li riforma tas sistema bankari fil unjoni Ewropea u sen sen inqisu koll il-speċifiċajdi tana u CRD erba mux se jkunu eccezzjoni għonek u se sen konsidraw il-kondizjoni speċjali tal-Unjoni Europea. Se namlu eh, analizi makro u mikroekonomika tal-ftejim u s-surkara su il-komitat tijak se jkun dejjem informat fuq dak li għet jiġri nittama li l-abbozz se jiġi adottat fl-ewwel tliet xhur tal- eh, tal-2011 biex imbagħad l-Istati membri kun jistgħu jitrasponu sal l-ewwel ta' jannar tal-2013. Eh, il-ftejm ta' Basel huwa pass importanti l-qudiem, però għatem ħafna xi jsir. U però flimkien magħkom u mal-istati membri fix-xhur li ġejjin aħna nkunu nistgħu u xuħut mill-riformi importanti neċessarji wara l-kriżi. Ħanajt ħaġa ċara aħna se nkunu eh, se nkunu għodu attenti ħafna fuq kif l-imsieħba importanti tagħna eh, mod partikolari l-Amerika, ma mhux biss l-Amerika, u il-riformi ehm, fuqtom. U din hija ħaġa eh, li se nitkellem fuqha fit-tieni laqa lejn l-Istati Uniti li se nagħmel f'dan ix-xahar. Sur Karas naqbel miegħek ukoll illi aħna verament għanna bżon ninvolvu il-Parlament Ewropew dejjem iktar f'dan il-proċess u jiena nieħu pen biex inżommok dejjem informat li l u l-komitat tiegħek u l assemblea plenarja u jentkom ħad tiġu informati fuq l-izviluppi kollha fil-Komitat ta' Basel. Grazzi għall-attenzjoni. Grazzi Komissarju, sa' naddu għassur Gozes tal-IPP għal żewġ minuti. Grazzi President. Komissarju. Fil-qosor nishtiq nilqa xogħol eċċellenti ta' Sur Karas l-għonet jina kont fost dawk illi xtaqu illi ikunem rapport own initiative qabel kull proposta ta' eh, tal-Komissjoni għal leġislazzjoni biex ikunu nistgħu nwettqu l iftajm ta' Basel. Eh, u nixtieq ukoll nilqa' x-xogħol li għamel is-sur eh, karas bi shadows differenti illi għena nifukaw fuq il-kwistjoni l-iktar importanti. Komissarju, jiena mux se għamel lista ta' dawn il-prioritajiet u mux se nirrepeti dak li għattint u laqas l-impenn biex eh, nizguraw li dan il- dawn ir-regoli jkunu effettivi, pragmatiċi u, u fuq livell internazzjonali mhux se toħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni. Biex nitkellem fuq il-suġġett propju tagħna, jiena ninnota li hemm differenza kbira dejjem bejn dak li jingħat uffiċjalment u realtà tal-impenji. Ninnota wkoll li pajjiżi li mumiex fl-Unjoni Ewropea, qed naħseb fil-Amerika, għandhom tendenza li jagħmlu ġudizzi ta' valur fuq kif naħdmu aħna u għat li huma stess ma jwettqux e, dispożizzjonijiet li suppost jagħmlu eh, fuq dak li għandu xaqsam mal-Basel huwa essenzjali li kumpaniji Ewropej kollhom kondizjonijiet indaqs bħal oħrajn u ma jiġux penalizzati meta nqabluhom mal-kumpaniji Amerikani. Illi mumiex um, qed jimxu skont ir-rakkomandazzjonijiet ta' Basel. Il-dispożizzjonijiet adottati f'Ġunju biex jirregolaw il-finanzi tal-Istati eh, Uniti jekk tippermettu li huma intiżi biex joħolqu bażi għan non applikazzjoni ta' regoli Eh, eh, stipulati minn autoritajiet mux tal-Istati Uniti għal daqstantina norbot fuq il-impen eh, tijak u l-monitoraċ tijak u l-attenzjoni tijak biex ma jkunx hemm distorsjoni tal-kompetizjoni minn naħa ta' banek għal banek franċiżi Ewropej mill-ekonomija amerikani. U ħaġa importanti li l-banek jerġaw lura għal ruol iktar importanti tagħhom illi jiffinanzjaw. Issu, issa naddu għas-sur Bullman għal erba minuti. Signori, forsi nista najt u koll, e, nista najt pala nota illi il-Komitat ta' Basel jider isu grupp ta' bankira ċentrali intelligenti, però bla dubju mhuwiex komitat infallibli ta' orrif u huma ma jiddettawx il-liġi. Il-liġi tiġi deċiża mill-leġislaturi u aħna leġislaturi, kummissarju, naf li inti tafu da. U il-Parlament jixtieq jagħti ħafna attenzjoni għal dak li għanna qoddimna u naraw jekk dak li għanna qoddimna ux valla pena. Naturalment aħna nixtiequ illi dawn ir-regoli jisiru btar regorużi l-20 jew 30% tal-GDP tal-ekonomija tal-ekonomiji nazzjonali ġew ipotekati biex ikunu jistaw jirsolvu l-kriżi bankarja. Naturalment, aħna rridu niżguraw li hemm direttivi biex nevitaw li dan jerġa' jiġri fi kriżijiet oħrajn. Naturalment hemm bżonn ta' miżuri ċikliċi biex eh, nejnu s-sistema bankarja. Eh, Eh, miżuri kontraċikliċi biex e, li ma kienux effikaċi f'dawn snin. Ma peress li ġew introdotti fi żmien bikri għenu mm, s-sistema bankari, però hemm kwestjonijiet u nixtieq nirringrazzja ir-rapporter l-Onorevoli Karas illi ikkonsidra dawn il-kwestjonijiet importanti u poġġihom bħala bażi tal-rapport eh, Own Initiative li għanna nistgħu nappoġġaw għalbna kollha. L-għonet u veru li għanna bżon ta' evalwazzjoni tal-impatt, infatti biex inkunu nistaw naraw x'inhuma l-impatt fuq il- settur finanzjarju fil-forum kolla tijaw u anki f'termini tal-ekonomija reali biex naraw kif nistgħu nimxu l qoddim fil-aspetti finanzjari għall smes u hemm bżonn ukoll jkollna ċertezza illi eh, il-ftehim għal inqas din id-darba u mhux bħal ma ġara fil-passat se jiġu imwettqa bl-aħjar mod bil-mod eh, xira kif suppost u mhux b'mod asimetriku eh, bħal f'postijiet oħra fid-dinja, għax dinja mhix ħaġa tajba. U mbagħad m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni tal-ebda tip legali. Kull min jishtiq jaħdem ma' settur bankarju f'kull forma, eh, per eżempju fi settur privat, u dawk li ma jishtiqux jidħlu fl-attività transkonfinali għandhomx jiġu kastigati mħabba illi għandhom eh, struttura solida u dinja hija ħaġa illi eh, titiġi garantita b'dak li ġarajna u dimna bħala dokumentu għalhekk iridu ntejbuh u rridu naraw anki l-approċċ prattiku Il-settur bankarju pubbliku importanti ħafna eh, bżonn jiġi trattat sew. Xinajdu fuq sleeping partners u fuq l-aspetti l-oħra li eh, bħalissa qegħdin jikkonsidraw li jiddaħlu jiġu li jiddaħlu fil minnaħa tal-Kumitat ta' Basel. Din mhix ħaġa li se nibqgħu lura u naċċettawha passivament. Irridu nizguraw illi ikunem kualità vera biex tippermetti illi telf iġi assorbit b'mod permanenti u sostenibli kif talab il-rapporter. U din hija pożizzjoni fondamentali nistgħu nużaw bħala punt ta' tluq irridu nillimitaw il- rapport ta' leverage, rridu nizgoraw li l-punti importanti jiġu konsiderati u aħna sa' nġudikaw bir-riżultat tiegħek u bla dubju nittamaw li se jkun hemm kooperazzjoni tajba ma'kom. Grazzi Sur Bullman, nista' nagħdu Sinjura Bowles għal minuta. Komissarju, meta aħna votajna fuq supervizjoni jiena għedt li leġizlazzjoni tagħna kienet qisha ġobon Svediż, kollha toqob eh, li postijiet fejn aħna ma stajniex nilħu Iżda mbagħad il-ġimgħa li għaddiet kien hemm eh, l-persuni jaħdmu l-bank li kienu qegħdin jinġabru biex jiddiskutu l-bażel tlieta u kienet jitkellmu dwar flessibilità nazzjonali, regoli nazzjonali, eżenzjonijiet nazzjonali, inċentiv perversiv kienet l-iktar ħaġa li kienet jitkellmu dwar, la darba malli qed jitkellmu dwar istabilità, flessibilità mal-ewwel jibdew jaraw kif ħajsibu l-lakuni u toqob. Imma din iġbajt issa, għalfejn aħna dejjem irridu naraw kif ħana ħarbu minn responsabilità tagħna. Dan mhux dak li aħna rridna ngħidu bil-arkitettura tagħna, aħna dak mhux li rridna ngħidu bil-bażet li tal-fatti huma ċari G20 kienu ċari l-banek, suppost qegħdin hekk sabiex ikunu jistgħu jelbu dawn it-tip ta' kriżi li għadna kif għaddejna minna. U jiena minn għajnejja l-problemi tal-ekonomija reali u għal-ħtiġa li l-banek jisselfu u jina tinfittex nħares il-qoddim għal dan l-impatti ekonomiċi u ta' makroekonomiċi imma għanna rridu naraw li regolament finanzjarju kollu li jintom u anki komissar tqabbilkom it-nej wettuna wettuni fi smih tagħkom. Imma aħna ma nistgħux nejdu l-banek li aħna nistgħu nċedu għalilkom meta intom fl-istess ħin kollha tiżommu kollox mistur u intom ma muqattikx fuq xejn. Għalhekk naħseb li timetable imwessa ta' Basel huwa biżejjed tajna biżejjed ċans ma nistgħux nagħtu iktar minn hekk. Il-miżuri tal-likwidità mumiex qed jiġu solvuti sa barra u jiena naħseb hemm iktar inċentivi li qed jaħdmu kontrina, speċjalment meta nħarsu lejn id-debt sovran u strumenti fuq żmien qasir. Id-difuka wisq fuqhom u aħna rridu noqogħdu attenti nimxu bir-reqa u mhux nerġgħu nirrepetu l-istess mituri f'kull parti ta' regolament prudenzjali fejn dawn ma jkunux xierqa u li ħaj eh, irdu l-investimenti fl-ekutajiet u l-ekonomija reali. La parola ta' Filip Lamberts. Euh, Grazzi, signora Bowles. Issa, is-sur Lamberts għal-minuta mnofsa. Bar tlieta irid ikun bażi li naħdmu fuqu ma jistax ikun il-massimu li aħna nistgħu nilħu pal-Unjoni Ewropea. Dawk li qed jgħidu għadu attenti għax jekk taqbżu minn bali anti inti ħat perikolla l-banek fuq il-livell dinji u kompetitività tagħna imma Eh, aħna rridu jina rrid ngħidilhom illi aħna rridu nkunu vjabbli bħala ekonomija. U dan ifisser li jekk ikollna eh, eh, niksu regoli m'hemmx tagħmel biex ikonna livelli jindaqs ta' gwaljanza kull meta jridu kif kif jagħtilhom u kif jaqblilhom istati membri lesti illi jagħmlu ċertu kompromessi. Aħna wkoll jidħu ħaġa li skadenzi għaliex 8 snin huma wisq ħaġa li ma bastarniex jew kol kondizzjonijiet termini ta' bonuses u dividends u kif dawn jiġu allokati u mhuwiex aċċettabbli naħa tal-banek li jgħidu minnaħa li lewa diffiċli jkollok riservi ta' kapital imposti imma mbagħad għandek il-managers u ħin kollu qegħdin jigawdu. Mbagħad hemm dawk il-banek li qed jirdu li mhux tkun possibbli jilħu l-marġini li kienu jagħmlu fi żmien fejn kollox kien mhix isew. Imma jiena ngħidilhom illi fil-ekonomija reali kulħadd irid joqgħod bli għandu u jqod b'marġni ta' 3 sa 5 Memx tagħmel memx xejn taħt mistħija hawnhekk, għalhekk issa b'daqshekk memx ma nistgħux nikkor niktar festi. Grazzi, Signora Ford. Jiena naf li l-kriżi ekonomika għadna ma rbaħnijiex imma aħna rajna li fl-Irlanda l-banek għadhom edin ħarsu lejn il-persuni tax-xabli biex eh, isalvom aħna ma nistawx illi aħna namlu tajja pal banek. Aħna il-banek irridu il-kapitalu um, likwida biex jikunu jistaw jiexu um, minnajr uh, ma jmorru l-lin minn mezzi taħħom ta' jkun ebżon. Din li dan biex xoll li saret hija biss parti mill-mekkanizmu. Aħna u għacċar mill-emendi li saru illi l-MPs iridu iħarsu lejn l-irqaqat u li ħarsu lejn impatt li għandhom da. U rridu naraw illi approċ simili jittieħed f'rigward il- kollateral li għandu eh, dak għandu xaqsam derivativi. Hemm evalwazzjoni ta' impatt li sar għal bazel iżda tant hija tinżam mistura li ħadd ma qed jafx imfja il-banek iridu eh, dawn jużawha u jagħmluha pubblika. Meta nużaw f'temmit nazzjonali jridu naraw dan jiġi nwettaq fuq livell globali. Veri mux għonek bisu Wall Street biz. Hemm ħafna pastijiet fit tekst fejn hemm fejn imirħu tekst 24 erba er-, klawzola 40 fuq diskrizzjonijiet fuq il-ban briefer 43 għaw klausola ġdida iva bażi li jrid iħares lejn kif il-banek jistgħu jgħinu xulxin qegħdin jagħmlu dan fil-fatt iżda jiena kif ninterpreta interpreta hija li aħna qegħdin jisna qegħdin anticipaw il-konklużjoni tagħhom. Apparti hekk kien hemm ftehim illi suppost jkun hemm migrazzjoni għal ratio li huwa vinkolanti, ratio medju. Jina ma nistgħux nitbedu minnek, aħna naprassi tajba fuq livell lokali u dan għandhom jistuktaw iżda hija ħalli nistudjawhom fil-pubbliku u ma ndaħlux esenzjonijiet mit-tieqa għax inkella issu ħabdu jassumi illi dan huwa l-mod kif wieħed għandu jipromovi prassi tajba, mux prassi tajba, prassi ħażina mhux prassi tajba. Grazzi Sinra Ford, naddu għal kelle għal imis, is-Sinjura Lulling. Grazzi, nawennet nixtieq nirringrazzja il rapporter Sur Karas għal xogħol eċċellenti tiegħu napoġġaħ bisħieħ fl-approċ tiegħu għal din il-kwistjoni tant komplessa. Jiena naħseb però li fiż-żewġ minuti li għandi nixtieq nisaq fuq mistoqsija li hu kwistjoni li tqajjem fir-rapport illi ta' min nifluh aktar. Għandu xieqsam ma' l-standards tal-likwidità. Il-reġim ġdid ta' likwidità fl-Ewropa illi aħna qed nagħtu bidu għalih għandu jarraf il- il-karakteristiċi legali u speċifiċi fuq żmien twil. Dan it-tip ta' titlu jirrappreżenta parti sinifikanti tal-ekonomija attwali il-Kumitat Bal u konklużjonijiet ta' dan il-Kumitat jista' jkollu effetti ħeżina u disproporzjonati u sproporzjonati fuq l-ekonomija tal-Ewropa. Speċjalment meta nitkellmu dwar żoni kbar ekonomiċi bħal l-Istati Uniti, ovvjament jiena nilqa l-fatt illi il-ftejjim li sar fis-26 ta' Lulju fil-Kumitat ta' Basel jirrappreżenta il-sitwazzjoni ta' Van Briefer bħala Um, dividends liquidi. meta qed nitkellmu dwar ir-ratio ta' dawn id-dividend imma jiena naħseb illi dan il-kumitat għandu iktar jarraf eh, dan istrument finanzjarju bilan illi ikun hemm diversifikazzjoni x-xirqa ta' assi eligibbli biex nevitaw il-tfixkil tas-suq u naħseb li dan istrument finanzjarju illi jappreżenta ftit sogru jista' jgawdi minn ambjent favorevoli. Signora Lulling, grazzi issa signora Vanderson. Grazzi. Jien aħna kol nafu illi dan ir-rapport li qed nitkellmu dwar l-lum dwar Basel 2 ġi għatteċipat minħabba l-krizi propjament. Il-krizi illi uriet illi għandha ħafna djufijiet fis-sistema tagħha finanzjarja. Importanti illi jissan niktar nistudaw ir-regoli kemm għal dak li ġaqsam il-kapital kif ukoll is-sorveljanza tal-istrumenti li jeżistu. Għalhekk il-Kumitat Basel laħaq bil fuq ħafna aspetti lenin għal dak li xaqsam il-regolamenti tal-kapital biex naraw il s-sistema hija waħda soda. Smajna minn ħata sur Karras li qed sindirizza punt li huwa tassew importanti u li dan għandu jitqies pereżempju speċifiċitajiet tal-suq intern Ewropew fejn 80% tas-self huwa bazat fuq l-istituti illi selfu dan il-flejjes. U għet naraw illi komitat ta' Basel qed jaħdem iżda l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew irrit irrid il parti minn dawn id-daħdidiet u rridu naraw illi u deliberazzjonijiet tagħhom għalhekk irridu naraw it-titli kollha Ewropej huma kol koperti taħt regoli minkejja l-evalwazzjonijiet li jsiru. Aħna rridu nħarsu lejn ir-rekwiżiti tal-kapital li huma ftit problematiċi għatem għatem lakuni hemm affarijiet li aħna rridu nistakkaw periodu nħarsu lejn il-miżuri illi qed jiġu adattati fir-regolament tas-swieq u rridu naraw kif ħanwaqfu kriżi tal-ġejjini ma ma niqfux hemm. Ejja jiena nħarsu iktar l lejn minn hekk. L lejn mis-supervizjoni, jien nħarsu lejn l-aspetti ta' swieq illi qed jidru li qegħdin qegħdin jimxu pass li wieħed ma jistax eh, ilaħaq magħhom. Aħna rridu regoli, rridu ndaħlu regoli biex inkopru dawk is-setturi fejn li mandomx biżiet trasparenza bħalissa. Importanti li nsegwu dawn il-kustjonijiet kif inti semmejt il-short selling, per eżempju, il-G20, jisej seħ issa, aħna ah, rridu naraw li mekk ikon entità fis-seħ li ħaj is il-taxxa ta' tranzizjoni finanzjarja. Iħna eh, hawnhekk qed jitkellmu dwar spekulazzjoni qed nibatu messaġġ ċarli ċittadini tal-Ewropa li llum il-ġurnata ħadd ikollha miħallsu qares għal din il-kriżi finanzjarja. Aħna rridu naraw li dan il pisin jinqasab mod iktar ġust. Grazzi, sur Klintz minnuta. President, kollegi, meta l-banek irridu zommu l-kapital, jifisser li dan ħajġarbu iktar telf. Il-Kumitat ta' Bazil irrid ikollu approċċ iktar stabbli iżda il-problema ta' riskju sistemiku mhux qegħdin interessaw biżejjed nilqa' nilqa' rapport ta' Sur Karres u nilqa' it-talba tiegħu għal rekwiziti ta' kapital li dawn għandu għandhom jorbtu ma' kustinijiet sistemċi. Jina naħseb li mod kif il-banek Kuba marbuta ma' l-sistema dinija bankarja jew waħda li aħna rridu eh, nittrattaw, rridu nkunu ktar stretti. Aħna irsi konna approċċa aħjar ukoll lejn il-leverage aħna ma jistax ikun hemm ċertu effetti li wasala distruzzjoni tal-kompetizzjoni u laqas ikun hemm wisq qotja eh, ta' krediti aħna irridu impenji iktar vinkolanti aħna irridu li dawn jiġu mwetqa fuq livell globali aħna ma jistax nippermettu li l-Amerikani influenza u regola ta' Basel u maj jibet u għanx fl-ħar mill-axħar. Il-G20 fil-Soul se tamela ċara dwar jek nistawx niksbojom li għoled dawn l-għanijiet. Grazzi sur Clint issa sur Nitra żewġ minuti. Grazzi ta' sew, Signor President, l-għan nat. Nishtiq najt li jinnna kontent ta' sew li il-Parlament ħejja rapport ta' inizjattiva u għalek nxinu ringrazzja il-rapporter minn qalbi għal dan l-aħħar xar snin aħna konna xieda ta' żvilupp li ma bħalu f'ħafna oqsma, f'ħafna strumenti u dawn l-istrumenti jiddeċidu il-natura ta' s-swiq finanzjali li għanna l-lum u għalek f'termini ta' supervizjoni aħna rrit konna Għarfin li wieħed jista' jorbot fuqu għal dak li għaddej eh, fis-swiq interni u finanzjarji. Istrumenti finanzjarji tant eh, ikkomplikaw rwiħħam li Għetamela, eh, eh, impossibli li il-supervisors jikontrollawa. U għajdu nħarsu kol lejn globalizzazzjoni tal istwik finanzjari. U għalek, għanna ma nistawx ma nomxux bil reqqa Il aħna l fa ħna rridu inqisu il-lati u l-kriterji kollha li huma valuti hawnhekk u ma nistax ħallu xejn li għabżinna. Aħna rridu nifukaw fuq is-sigurtà tas sistemi finanzjarji u il ftemiet preżenti ta' Basel jitkellmu dwar il-kapitalu, jiena kontent il-likwidità u s-sitwazzjonijiet ta' u kwistjonijiet antiċikliċi ġew indirizzati di ħaġa nilqgħu. F'termini ta' inqas effiċenza, dak nxaqsam il-ratios ta' kapital, naħseb illi standardizzazzjoni tal-likwidità, tal-ratio tal-likwidità, huma huma huma żvilupp eh, pożittiv. Għaliex dan jistajjen biex jisalva l-banek. Sir Livingston. Grazzi. Ħaf nista' ngħid li f'ħafna livelli li naħdmu f'din id-direttivi ta' kapital ġdid hija xi ħaġa tajba. Qegħdin nagħmlu pass il qudiem il-progress li qed isir f'bażi li hija prekondizzjoni sabiex nerġgħu indaħlu s-sikurtà fis-settur. Aħna tinħarsu li rapporti bilanċat u nfassal tajjeb, iżda hemm tliet punti li xtieq infoka fuqhom, fejn forsi stajna nkun iktar ċari. L-ewwel net, u importanti li ma nitfawsu wix pressjoni fuq il-banek, u li il-periodu ta' e, twetti irrit ma jridx jiqsar iż iżda huwa daqstant importanti li l-affarijiet ma jimxux pass bil-mod wis. U irrit ikun hemm biżejjed stabilità finanzjarja fil-banek sabiex jitterġa' tinqala biex xogħol bħal din kunu jafu x'għandhom jagħmlu. Jekk inħarsu lejn is-sena 2018, jekk nagħmlu dik iskadenza hemmhekk ifisser li ħafna minnhom dawn mhux se jilħqu irridu wkoll eh, naraw l-implementazzjoni, irridu jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib ma' Stati Uniti u oqsmaħra, ovvjament l-ambizzjoni tagħna hija li il-settur kollu bankarju għandu jiġi stabilizzat, mhux biss eh, biċċit minnu. Oqsma fejn hemm regolamenti iktar dajfa fis-seħħ jew li fejn qed jimxu wisq bil-mod, dan jista' jfixke l-katina kollha u jista' jdaħħal is-sogru. U kol għanna bżon stress test regolari sabiex naraw li il-settur bankarju għastabli. Għanna nużaw bħala ċaħġa sussidjarja biex t-komplementa dak li għanna diġa. U nasab il-benchmark ta' dan il-kejl għandu jkun u il-level ta' kej għandu kun wieħed li għandna nistgħu nollu. L-kriżi u rietna li l-affarijiet jistgħu jinqalhom illum għall U għalhekk fil-settur finanzjeri huwa importanti ferm li aħna insegu dawn iżviluppi mill-qrib, grazzi. Grazzi is-Sur Schmidt minuta. Grazzi, Signor President ir-regoli ġodda ta' Basel qed jippruvaw jipproduċu qafas għal stabilità u tkabbir. Il-kriżi finanzjara u rrit li l-banek li tkollhom aċċess aħjar għal kapitalu dawn ir-regoli jiġu jaċċertaw li qegħdin jippermettu li l-banek jippermettu li jkun hemm riski fih dan ċertu qafas il-ratio ta' kapitali rridu u l-kutazzjoni jrid jara li maħna mhux qegħdin nikkastigaw attivitajiet fuq riskju baxx. Aħna qed naraw fil-pajjiżi eh, nordiċi eh, eh, dawn qed jiġu kastigati dawn il-banek għax hemm ħafna investiment f'titli li huma ta' riskju baxx. U kull deċiżjoni li jihdu mill komitat Baza li jkun tajjeb imma fl-aħħar mill-aħħar dan jista' jwassal għax biex ixekkel tkabbir. Jiena naqbel ma' Sinjura Bozon, il-promozzjoni trid toħroġ b'valwazzjoni ta' impatt għal kabbir fl-Ewropa li dawn ir-regoli ġodda kolla tal-banek jidħlu fis-seħħa nirdu nkunu nafu kif ser jaħdmu regoli ġodda mhux dejjem huma r-risposta aħna ma nistgħux illi ibati kollox. Grazzi. Sabiex nikkonkludu is-Sur Kanċan. Grazie Presidente. Grazie President. Mikrofono. Forsi tista' tbidel il-mikrofono sur kanċan għaliex hemm problema bil-mikrofon tiegħek. Sente, sente bene? Iva jinstema issa, jgħid il-kellem. President, sur Kummissarju. Grazzi għal kollega Karas, għamel ħidma tajba ħafna. Jina naħseb li jissa unek rajna bil-potenza kbira din il-krizi gravi ekonomika, dinija, finanzjarja ta' dawn l-aħħar sentejn, xi wħud jgħidu forsi l-affarijiet setgħu marru għall L-Unjoni Ewropea llum edha fuq quddiem u Kommissarju inti qed tmexxi rivoluzzjoni plan huwa li jkollna stabilità biex ikun hemm garanziji meħtieġa. Fl-aħħar plenarja aħna tajna wkoll skos pożittiv biex bekk aħna inħarsu l-Ewropa. Mbagħad eh, ukoll hemm proposti lesti dwar il-derivatives u hemm ukoll diskussjoni dwar tassazzjoni għal banek u anki eh, taxxi fuq it-transazzjoni finanzjarji. U mbagħad għandna proposta wkoll li qed nistennew min-naħa tal komissjoni Kummissarju. Ot attent għaliex ovvjament ma jridx imbagħad li ngħaddu minn estrema għal ieħor kif jiġri pregoli regolamenti li jistgħu iwaqfu u jxeklu l-iżvilupp u anke l-irkupru. U allura naħseb illi din l-attitudni ta', ta, ta, ta, ta ristrizzjoni li nkunu stretti u kol tista' xekkel. U allura rridu stabilita, issa veru rridu stabilità, iżda eh, jeħtieġ ukoll li konna tkabbir, tkabbir u tkabbir kif kien jgħid hawnhekk f'din l-awla il-President Barroso. Eh, Basil tlieta se nibdew triq. Triq li teħtieġ ir-responsabilità ta' kulħadd iżda irridu noqgħdu attenti meta niġu biex inħarsu l-kompetitività. Irridu ovvjament naraw li konna l-sitwazzjoni daqsa l kulħadd u mbagħad ovvjament għandek il-banek eh, kummerċali fuq naħaw il-banek ta' tip korporativi u kol minnaħa l-oħra. Li u kol importanti dan il-qasam, grazzi. Grazzi l sur Kanċan. Allura s-sanadu għal-kaċ. Dijaj kellim wieħed is-sur kelli. I think everybody agrees that we... Naħseb kol naqblu rridu nsaħħtu r-reżiljenza tal-sistema tal-banek. Grazzi għas-sur Karas Aħna issa narfu illi dawn il-proposti ta' Basel m'għandniex sitwazzjoni ndaqsa l kulħadd u mingħajr din il-ħaġa ma jistax ikollok kompetitività. Hemm għalhekk periklu illi ħafna drabi se niskurjaw kontra lil nanfusna u kien hemm ukoll punt, punt irdu nisqu illi l-Istati Uniti u l-Ewropa huma totalment differenti. L-ekonomija tal-Istati Uniti ukoll hija aktar gwidata mill-swieq finanzjari waħda aktar dipendu fuq is-self u uh, din nifmu aħna fl-Irlanda fejn hemmhekk il-banek ma sewx jagħtu kreditu lill-SMEs u anki għal naraw mbagħad il-SMEs qegħdin jinfallu ta' kuljum għax m'għandhomx kreditu kif qalet Viki. Min ħallas it-taxxa u mbagħad ikollu jħallas għal dawn il-banek u anki qegħdin jiffinanzjaw il-pakketti ta' għat u anki il-pensjonijiet u anki il premijiet jina ta' il-dawk il-li jispiċaw bla xogħol. Ara għat fatal ħafna xogħol xi jsir biex nġibu bilanċ ġdid. Iżda jina nsib ħafna kuraġġ mit-tweġiba tal-kummissarju li għali ħajaħdem maħna biex bekk ikon l-bilanċ meħtieġ biex ikun istituzzjoni għandu daqsal kulħadd u mbagħad nibdew niskurjaw il-goals u mhux nisdew niskurjaw kontra li nanfusna. Grazzi lis Sir Kelly u għal lura issa nisimgħu lis-sur Barnier biex iwieġeb. Grazzi President. U grazzi u koll l kull min għamel intervent f'dan id-debattitu, grazzi għall idea ta'kom, għall inkoraġġament ta'kom, u anki għat-talbiet ta'kom, aħna ħadna nota ta' dan kollu sur gozes. Sur Schmidt, Sur Klins, Sur Ludvingsen u anki Sur Kelly. Daw kollha għajmu l-punt tal-calibration. Iva, rridu nizguraw li aħna namlu dan kif suppost. Għanna ewem tlet tipi ta' calibration li rridu nifukaw fuqom. L-aktar tip intelligenti ta' regoli ta' baza la' leġislazzjoni u nuża u koll iż-żmien ta' tranzizzjoni b'mod intelligenti flimkien mal-flessibilità fis-sistema Basel innifisa. Imbagħad il-mod kif ir-regoli Basel ukoll jorbtu ma' regoli oħrajn pala parti mill-aġenda ta' G20 blan illi aħna namlu ġestjoni tal-kriżi u namlu prevenzjoni tal-kriżi. is kelli u wkoll għajjem il-punt dwar l-Istati Uniti. Jina naf il-settur bankarju tal-Ewropa jiffinanzja l-ekonomija ħafna aktar mill-banek tal-Istati Uniti iżda hemm ukoll rabta transatlantika fil-din ir-relazzjoni u l-Sur Lambert. Ah, jina ngħidlu aħna ma noqogħdu nistennew. Eh, Sur Lambert, ma nista noqogħdu nistennew. Iva nista narak Sur Lambert. Kontet ngħid, ma nista nistennew l-Istati Uniti. U niġi lura għal dan il-punt u fil-fatina ħanmek ħan nintaqa ma' supervizuri aħna hawnhekk irridu nimxu l-qoddim dwar Basel 2, Basel 3, 4. Ġifi, anzi għajt il-kummissarju dwar Basel 3 u CRD. Ovvjament, Iva, għandek u koll il-regoli ta' kontabilta xaġoħra li differenti bejn l-Istat Uniti u l-Unjoni Ewropea. Però rridu noqogħdu attenti m'għandniex aħna eh, nippreġudikaw dak li huma jaħsbu. Sur Gozes, aħna wkoll se nqisu dawn tliet tipi ta' kalibrazzjoni. Is-sur Kaċan semma l-istabilità finanzjarja bħala l-akbar għadu ta' tkabbir għalhekk irridu niżguraw l-aqwa kondizjoniet possibbli għal stabilità finanzjarja u fid-dibattitu maċċina u koll irdu nqisu stabilità monetarja jiena ħadd not ta' ukoll tal-inkoraġġament tas sur Bullman dwar dawn l-studji makro u mikroekonomiċi wkoll se nużaw din dan iż-żmien transitorju b'mod intelligenti iva sur Bullman dek raġun. L-aħħar mill-aħħar leġiżlazzjoni tiġi adottata hawnhekk u ukoll u l leġislaturi Ewropej edin hawnhekk u għalla ura għal dan il-an bis-CRD erba aħna se jkollna proposta leġislattiva u għall approvazzjoni tagħha neħtieġu l-appoġġ tagħkom u neħtieġu wkoll intom tiddiskutu dana kollu u biex bekk tersqu l-qudiem bedejat. Signora Bowles, Iva, għandek raġun meta inti tajt li ovvjament li aħna nadottaw is-sitwazzjoni l-attitudni ta' business as usual di mhix xaġa tajba. Ovvjament għandna dawk li jaħdmu fis-sistema bankarja li jgħidu issa jiva l-kriżi speċata l issa nerġaw mollura lura l-affarijiet kif kienu. Le, mhux tajjeb li aħna ninsew s sitwazzjoni Ma nistawx aħna nadottaw din l-imġiba ta' business as usual. L'aqwa eh, mezz ta' kapitalizzazzjoni li aħna qegħdin fitxu Basel 2 u CRD 4 mhuwiex ovvjament l-uniku tip ta' tweġiba li hemm numru oħrajn ta' numru ieħor ta' eh, tweġibiet. Iva l-ġestjoni tal-kriżi, regolamentazzjoni tal-hedge funds eh, fil-jim li ġejjin jina nittama li nitratta din il-kwistjoni, il-private equities, eh, derivatives, short selling, etc. Kwistjonijiet oħra u kol stress test dawn kollha jridu jisiru b'mod regolari. Allora dan huwa tagħna u Sur Lambert iva. Inti wkoll semmejt punt importanti dwar id-dividendi mill-banek li ma jagħmlux eh, sforz minimu għal kapitalizzazzjoni. Din ukoll ovvjament ġiet indirizzata permezz il-regola tal-buffer tal-capital. Tal-kapital iva ovvjament ma jsirx jitħallas jekk dawn il-tiġijiet minimi tal-kapital ma ntlaħqux. Ta' din hija waħda mid-dispożizzjonijiet li ħansa nikkomparaw fil-leġislazzjoni. Sinjor Ford, iva irridu nħarsu il-min iħallas it-taxxa. Signora Ford, ovvjament, eh, intom taraw il-proposti li sen u dwar il-prevenzjoni u ġestjoni tal-krizi, li konna font biex il-banek iħalsu għal-banek. Iġifiri mux dawk li ħalsu t-taxxi kollon kull darba jissalvaw il-banek, il-sinjura l-lingu kol semmit kussjoni partikolari. Fin-negozjani ta' tana, fin-negozjani tana ta' bazel, aħna għadna li l-likwidità għanda tkun 40%, ġifieri jkun hemm buffer ta' 40% permets tal-tip ta' bond li disemmejt, iva naħseb dan huwa riżultat tajjeb u naħseb li aħna favur li konna diversifikazzjoni ta' dawn eh, liquid assets. Sur klitz ukoll U kol din, dan ma punti li semma fl-Istati Uniti, aħna ma nistawx nippermettu li kunem repetizzjoni. Il-sistema bankarja miex l-istess pal sistema tal-Europa, għal dak li xaqsam il-partiċipazzjoni fl-ekonomija, strutturazzjoni, iżda ma sibli soluzzjoni lanqas fil-G20 u lanqas fil-Bord ta' Stabilità Finanzjarja. Din xaġa li aħna se nittrattaw sabiex nindirizzaw il-kwistjoni taħt il-sistema ta' strumenti eh, komplessi finanzjarji neħtieġu aktar kontroll hawnhekk u allura l-eżma se jkollha rwol ikbar. U grazzi għal Parlament Ewropew ukoll se jkollna proibizzjoni fuq ċerti prodotti tossiċi finanzjarji u se naraw aktar investiment fil-ġejjin qrib. Sunjara Podimata dwar reżenzijiet ta' kreditu iva se nagħmlu interventu kol dwar dan fit-tielet fażi sissa li għamilna mhux biżejjed u bħalissa qegħdin naħdmu fuq it-tielet fażi tar-regolament ta' dawn l-aġenziji tal-kreditu u biex aħna jkollna diversifikazzjoni fis-suq, eh, naraw li hemm konċentrazzjoni u kol jinsen insaqsi lill ministri dwar dan u se nitlobhom juwiġbuni dwar dan fil-lekofin u se nħejju kol konsultazzjoni sabiex naraw kif nistaw nsaħħaw regolament. Sur xmittu kol semmo l-effetti kumulattivi u dwar dan jina nirreferi u kol għal kustjoni tal-kalibrazzjoni. Grazzi ħafna l-Kommissarju. Mela nisimaw l-Sur Kara sissa. Signori, jena naħseb illi dan id-debattitu u rina b'moċċar li aħna irnexxina natu ġbija ċara ta' x'qegħdin nistennew f'dan il-qasam. Nirringrazzja lil kull min kun involut u inkluż inti sur kummissarju, nirringrazzjak aħna ovvjament maħniex sitwazzjoni magħluqa issa aħna eh, provajna naraw l-affarijiet kif inhuma hawnhekk. Ovvjament illi forsi situazzjoni tista' tkun imdajfa minħabba l-istrutturi finanzjarji bankarji meta naħna qablu ma' situazzjoni fl-Istati Uniti. F'dan l-affarijiet moċċar ħafna. Għadna ma bdejniex il-proċess leġislattiv għalissa, iżda l-proċess ta' Basel qed ukoll jillimita d drittijiet leġislattivi li għandna xixtaqna naraw aħna, kiku ma kenniex dan il-rapport ta' inizjattiva propja, ma kenniex titkelmu dwaru. Il-proċess il 20 ta' Basel, l-atturi fuq xena dinjija, aħna bximot irridu niddemokratizzaw dawn l-aspetti fuq livell dinji. Irridu naraw illi aħna eh, naraw l-affarijiet fi stadju bikri, mux metan bat ikun tartwis. U għallura, sinjuri, irridu naraw il-rabta bejn Basel 3 u ħtiġijiet tal-capital deposits. Irridu naraw ir-rabta, ir-rabta bejn x'qed nideċidu hawnhekk eh, u x'qed jiġri mbagħad fl-Istati Uniti. Rridu naraw definizzjoni dwar il-likwidità qabel ma nieħdu deċiżjoni. U grazzi għal Do frank eh, il-liġi Do frank fl-Istati Uniti naraw li għandna dawn l-standards. U se jkollhom problemi mbagħad fil-futur u allura issa li l-in mill-ratings esterni u ma għedin jipruvaw jitaħlu kriterji oħrajn il-regoli tan għanda tkun. Anki ratings esterni pal verżjoni tal-kalibrazzjoni jew inkella kriterji alternativi f'dan il-kas eh, ma nix inqisu iż-żewġ xaffarijiet mux forsi ħaġa waħda l-Istati Uniti u t-tnejn għall-Europa, u rridu noqdu attenti għalek f'dan il-qasam. Allura biex nikonkludi kummissarju, nitolbok tiżgura illi dak li tagħmel il-Kummissjoni huwa illi tagħmel valutazzjoni tal-impatt. U sabiex dan jiġi prezentat il-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali għaliex Irrid ikonna għarfien dwar dan kollu biex naraw x'se jkunu l-konsekwenzi għaliex din hija xi ħaġa li rridu neħduha bis-serjetà ħafna li nres qudiem il-Parlamenti Nazzjonali. Irridu nibdew dan il-moviment issa hawnhekk. Irridu ninvolvu l-Parlamenti Nazzjonali f'dak li qegħdin inwettqu. Grazzi ħafna l sur Karas, bekk nikkonkludu id-debattitu, nivvotaw dwar dan il-punt għada u naddu għal punt li jmiss fuq eh, li li għanna fuq l-agenda, s-sur jisib għamana u